Good afternoon. Mela, għar l-ofsenari tajjeb, l-kulħat nittema li eh, kiltu tajjeb l-ofsenar, għasina kil tajjeb. Ma tantx għanna ħafna nis prezenti għaw sissa, pero peress li wieħed mill-korrapporters diħe lissa u se poġġi njena kontenta nilqa l-kulħat hawnhekk F'den il-laqa konġunta għafkopeti. U għal raġunijiet legali Eh, għaluli biex ninformakom illi din il-laqa tkun web streamed. Allora, ekka u xaħat illi muwiex imdorri bil-web streaming. Jew illi ma japprovax dawn affarijiet jista' jitla issa. Eman irrit nafżakom. Mela, issa naddu għall-ewwel punt li huwa l-adozzjoni tal-abbozz tal-aġenda. U iż-żewġ e, e, komitati bat Tnilkom l-agenda u jekk memx tal-bit għal-bidliet nistaw najdu li adotta, li adottata. Dini għattini laqa tal-komitati konġunti afkopeti fuq l-istħarriċ strategiku tal-ombudsman eh, eh, fil-korpi fil preparatori tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea u l-abbozz tal-rapport tal rapport lajnen u tun ġim qasam lilkom il-koll fi 13 ta' xar. Il-minuti intkom għom u nistgħu ngħidu li ġew adottati eh, minnaħa mill-aħħar laqam l-ebda bidliet eh, fuq il-minuti u nistgħu ngħidu li ma adottati. Sa il-punt numru 4, il hija l-istħarriġ strateġiku tal-Ombudsman fuq it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġislativi fil-korpi preparatori tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. U il-korrapporter rapporter issa natom il-mikrofonu 5 minuti kull wieħed, però informakom il-li Sinjura Turnu kol qalet illi informatna li ġeja tard imħabba li t-titira taħħa ġit imdewma. Nittama li tasal qabel l-aħħar eh, tal-laqa għall-inqas imma kull meta tasal aħna natu għal-mikrofonu. Tasal fiex tasal. Għanna eh, għanna ftit żmien għal din il-laqa, allora jina nilqa l-sur Joe Linen eh, fisem lafko biex natik il-mikrofonu għal ħames minuti. Grazzi, Signora Co-President. Fil-fat, u veru li aħna għanna dossier importanti ħafna. Kif nistaw niftħu il-flag box fil-istituzzjonijiet li għal l-Kunsill. U Signora Ombudsman kella raġun turi illi hemm deficit fuq il-fatt li m'hemmx biżejjed trasparenza fil-Kunsell illi mhijiex amministrazzjoni imma korp leġislattiv bħal Parlament Ewropew. U allura <clears throat> aħna iż-żewġ korapporter nixtiequ nippreżentaw rapport politiku u mhux rapport tekniku. Huwa fil-fatt suġġett politiku ħafna u jitratta speċifikament fuq in-nuqqas ta' bilanċ bejn il-trasparenza u l-aċċessibilità bejn iż-żewġ koleġislatorji, ċoħe il-Parlament illi qed jaħdem issa fil-istadi kollha tal-proposti leġislativi b'mod trasparenti u il-Kunsill min-naħa l-oħra illi kif ġa semmejt huwa iktar isu black box Nishtiq nistaqsi li kollegi fi żewġ kumitati illi e, nirrispettaw l-ambitu tar-rapport u mhux li batunna emendi twal illi rigwardaw l-aspetti kollha ta' trasparenzi fil-istituzzjonijiet kollha għandna kellna rapporti differenti fl-modi illi tkellmu fuq dan u hemm anki okkażjonijiet oħrajn fejn nistgħu anki nitkellmu fuq il-problemi ta' trasparenza. L-aspetti prinċipali tar-rapport aħna nikkonkludu huwa li l-implementazzjoni tal-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman għandhom ikunu minimi biex il- press il-proċedura leġislativa tal kunsilla għandha tkun l-iktar sempliċi possibbli u l-iktar trasparenti possibbli Il-trasparenza hija ħaġa indispensabbli biex inżidu l-fiduċa ta' ċittadini u l-Parlament Ewropew huwa determinat jiddefendi u jsaħħaħ eh, din it-trasparenza. U anki id-demokrazija permezz ta' dan. Il-ċittadini, il-medja u l-partit interessati oħrajn għandhom dritt jizommu jitolbu li l-istituzzjoni taħam ikunu accountable. E, e trasparenza u fl-istess ħin i anki salvaguardja kontra l-emerġenza tal-spekulazzjoni, fake news u anki e, teoriji ta' kospirazzjoni. Aħna inħossu illi il-fatt li il-Konsill il fatt li il konsil il jamlu ħajja possibli għal ċittadini biex ikunu jistaw jiskrutinizzaw l-imġiba tal-gvernijiet u anki eh, timpedixi l-Parlament Ewropew eh, eh, jifem xinu jiġri fil-Kunsillu u jwassal għal nuqqas ta' bilanċ bejn il-Parlament u l-Kunsill. Aħna, nikritika u koll il-fat li ħafna drabi l-Kunsill jiddeċidi minar ma jieħu vot formali, anki fuq kwistjonijiet fejn jistaw jiddeċidu b'maġġoranza kwalifikata. U il-fatt li ma jivvotawx eh, imħabba f'dan u għan possibli illi wieħed jifhem min kien favur u min kien kontra. Wieħed ma jistax verament jgħid li ma gvern kellu dik il pozizjoni jew l-oħra. Jena naħseb illi fi demokrazija huwa normali illi ħafna xi darba wieħed jista' jkollu maġġoranza u drabi oħra wieħed jista' jkun qiegħed f'minoranza. U importanti li wieħed ikun trasparenti fl-imġiba tiegħu. Jiena naħseb illi nitolbu l-Kunsill imur anki li lem mill-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman u niproponu illi għall-inqas il-laqat tal-Koreper għandhom ikunu web streamed u bekk ikunu anki aċċessibbli għal kunsil bħalma u dan bħalmija din il-laqa kif ukoll anki l-laqa tal-komitati tagħna fil-passaport fil-parlament illi jiġu web streamed. Issa, il-Konsil ma jistax ikompli jeżisti bħala forum ta' diplomazija, għandu jibda jeżisti u jibġib ruħu bħala, leġizlatur. U biex nala, anki l-Eurogroup l-istess ħaġa u anki l eurogrupp u koll għandu ikollu l-istess, għandu jirrispetta l-istess standards ta' trasparenza għax huwa eh, komitat ta' preparazzjoni għal kunsil. Grazzi unħares il-qoddim lejn l-input ta'kom. Grazzi ħafna tajt il-President, dina kienet ħaġa tajba u repetizjoni tajba għal kulħadd kolla kemm aħna peress li għana tun miexaw, pero jek tasal natu għal mikrofonu, jissa jena kontenta najt eh, illi mandi xejktar xnajt u nati il-mikrofonu l-danu taħibner li jako president tal afet Grazzi president, nishtiq najt li fisem lafko, aħna qabel il sajf kena żewġ laqat fl-imkien ma l-ombudsman, waħda minn dawn il-laqat kienet konġunta ma'kom u waħda wara laqatana normali u diskutejna anki dan ir-rapport qabel il-konklużjonijiet bat għamilna anki eh, diskussjoni fuq din l-inkjesta Strategika fuq it-trasparenza tal-proċedimenti legislativi fil kunsil U jina naħseb illi l-konklużjoni ċara hija illi aħna għandu għanna nimeraw biex ikonna l-istess livell ta' trasparenza fl-istruzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U anki id-diskussjoni għawnek qed isemmu propju din u inti semmejt fil fat differenzi eh, diversi. Eh, eh, imma eh, hawnhekk aħna maħniex nitkellmu fuq diskussjoni politiċi imma fuq proċess il-proċess leġislativ illi għandu jirrispetta ċerti standards meta niġu trasparenza u l-accountability u u ukoll najt kemtejn fuq dak illi aħna deċidejna namlu f'Ġunju waqt l-ewwel diskussjoni li għamilna. U dina kienet illi l-Kunsill għandu jati l-informazzjoni anki l-Parlament l-Kumitati tagħna fuq kif għanda intenzjoni, kif għandu intenzjoni itejjeb e, e ir-regoli u l-proċeduri fuq din it-trasparenza u aħna qegħdin nistennew li dan se jiġri u u aħna jiddispjaċina li dana ma jistax jiġri l-lum, ma nafx minn se jitkellem minna tal konsil u hekk tilu titkellmu eh, aħna kuntenti ħafna natukom il-mikrofonu. Issa eh, kull ma nistaw namlu li naddu għal shadows peress li eh, signora Tun miex prezenti u għal kumitat Peti għanna Peter Jar li jixtieq jitkellem iktar tard, Iva. Iva, grazzi ħafna. Grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu l-ombudsman. E, irridu e verament nirringrazzjawa għaliex fuq it-trasparenza aħna nistaw najdu illi dina saret verament Eh, kelma moderna ma miexek irridu anki noħol u l-fiduċa u dimensjoni politika u ċittadini tal-Unjoni Ewropea eh, irridu nispiegawlom kif eh, kif jaħdmu l-proċessi ta' deċiżjonijiet. Il-Parlament huwa trasparenti ħafna fil-fatt u kulħadd jaf kollox fuq il-parlament, aħna nafu min jivvota u kif nivvotaw, għat minnaħa l-oħra kollox eh, huwa maluq u dana eh, man minix kontent bih. Eh, wieħed jista' jaħseb li jrid, però hemm deċiżjonijiet komuni bejn il-Parlament u l-Kunsill illi huma kompromessi fil-Ġermanja ħafna ċittadini mhux dejjem japprezzaw id-deċiżjonijiet illi jittieħdu u għanna anki l-impressjoni li ħafna drabi il-Germania laqas biss ħadet sem. U għalhekk trasparenza hija importanti ħafna biex bekk inkunu nistgħu ngħidu l-ċittadini, biex inkunu nistgħu nagħtu l-provi u ngħidu e, għaliex ċerti deċiżjonijiet ittieħdu. ċittadini jridu jkunu jafu kif l-istat membru tagħhom ivota. U għaliex ċerti deċiżjonijiet ma ċettawomx, per eżempju jekk ma ċettawomx, u jkunu jafu għaliex aħna bħala eh, rappresentanti tal-ċittadini, laqas aħna ma nifmu kif eh, eh, saru l-voti, kif i-vota l-istat tana. U allura dan il-fat ta' situazzjoni sigreta miex ħaġa neċessarja fl-opinjoni tagħna u aħna nixtiew huwa veru illi id-diskussjonijiet iktar importanti ma, ma, ma nipubbliċi sawomx, pero mux dejjem hekk dana huwa eh, dan huwa proċess leġislattiv aħna rridu nkunu nafu min ivvota u għaliex u dan huwa importanti għall-Unjoni Ewropea u ċittadini eh, biex eh, inkunu nafu x'qed jiġri. Grazzi. E, e, e soċjalista minnaħa ta' pleti. E, jiena se nitkellem bħala shadow tal- e, peti u anki bħala koordinatur minnaħa tal-peti. Minnaħa tal-Judith, Judith terrapporta tirrapporta eh, tirringrazzja l rapporter għal dan ir-rapport li tkompri l-elementi kollha tar-rapport u u tajt eh, u jajt xinu għal pozizjoni tal-Parlament u anki eh, huwa perikolus li ma naħdux azzjoni. Aħna Ġudit wara li rat il-nuqqas ta' fiduċa eh, fil- eh, fost ċittadini tħoss illi dan huwa wieħed mill-fatturi prinċipali li waslu għal vot għal Brexit u, u nħeġġeġ il-membri biex jitalmu l-lezzjoni dejjem eh, hemm ċittadini u membri tal-Parlament li jixtiequ illi l-Parlament u l-Unjoni Ewropea tfalli. L-uniku mod eh, eh, li nistaw aħna nidżildu kontra din il mentalità u illi namlu battalja fuq l-istess pjan. U allora rridu naħdmu kemm nistaw biex nżidu l-fiduċa eh, tal-ċittadini. U aħna nappoġġaw il-Parlament. U issa fuq minnaħa tiegħi nishti anki najt kemm na prova dawn il-kummenti u nirringrazzja għal kollegi għal xol eccellenti tagħhom. U, u, u anki b'referenza Sinjura Rajli l-Ombudsman u dan juri illi hemm nuqqas totali ta' trasparenza illi ma jirrispettawx l-standards ta' trasparenza u din hija situazzjoni negativa li rridu nikkorreġuha u din tmur kontra l-idea ta' ftuħ fil-teħid ta' deċiżjoni fl-Ewropa jiena nappoġġa l-pożizzjoni ta' Judith eh, li stati membri jipruvaw iwaħlu fl-Unjoni Ewropea għad deċiżjonijiet illi huma stess ikunu ħadu. U dan huwa mod ta' imġiba illi e, irrit jindbidel. Nishtiqni nirringrazzja l rapporters u nishtiq ringrazzja anke l-Sinjura Urajli u nishtiq inħeġġitkom biex tkomplu ftin l-ħidma u għabbażi ta' dak li jitkom għattu nishtiq u niprovaw nimxu qoddim biex ikun hemm dejjem iktar trasparenza Eh, eh, nistantik il-mikrofonu, eh, aħna bilna li natuk 5 minuti għal kol kora puzzers. Grazzi, President, nitlob skuza l kolħat imħabba id-dewmin tal-titira. Ħallejt anki l-bagalji fl-airport ma nafx kif se kif se nitħol. Eh, kif kif se nirkupraħ. Nirringrazzja lil Joe lajlen anke għal kooperazzjoni mhux soltu, imma aħna sirna ħbib ukoll wara eh, il-ħidma ta' dan ir-rapport u nixtieq nirringrazzja l-segretarjati ta' Peti u għafko għal rwol tagħhom fil-preparazzjoni. Ir-rapport huwa qasir u allura se nitkellem fil-qosor il-sinjal prinċipali huwa li aħna nappoġġaw l-Ombudsman huwa eh, fuq il-kwistjonijiet li għajmet ir-rwol tal-istituzzjonijiet biddel fi żmien u issa illi il-Kunsill il-Parlament saru koleġislaturi allora il-prassi għandha tkun l-istess. Il-Parlament sar eh, trasparenti ħafna fil-laqat Eh, fil-komitati, l-emendi fil-plenarja u l-pozizjoni tal-membri u għacari. Kulħadd huwa trasparenti b'mod assolut eh, fil-Parlament Ewropew. Però dan ma japplikax għal kunsil u laqas għal tal-Koreper. Kif hemm miktub fit-trattati, id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu bl-iktar rib lejn iċ-ċittadini u dan jfisser l-istituzzjoni għandhom l-obbligu li jkunu eh, trasparenti u dan huwa importanti għall accountability Hemm nuqqas ta' bilanċ bejn il kolleġislaturi f'dan il-każ u meta l-pubbliku ma jkunx kuntenti eh, l-istati membri is-soltu eh, iwaħlu fil-parlament. Sempliċement aħna d-deċiżjonijiet tagħna huma marufa, però l-pubbliku ma jarax li ħafna drabi l-riżultat huwa riżultat ta' ġlida bejn il-Kunsill u l-Parlament ħafna drabi l-istati membri għandhom eh, spożizzjonijiet eh, ibsin eh, u kull darba kull darba waħlu fil Brussel. L-affarijiet tajba jisiru skont l-opinjoni tagħhom jisiru mill-gvernijiet lokali u dak li kun ħażin ġej minn Brussel. U dan anki fidejn il-medja u anki l-parlament għax ħafna drabi indumu anki biex ninformaw ir-riżultati tad deċiżjonijiet tagħna. E, il-rapport għajt li il-Kunsill għandu jsegwi rakkomandazzjoni tal-Embusman u rridu nibatu messaċ ċar fuq dan illi aħna bħala Parlament napoġaw il-proċess demokratiku u trasparenza. Grazzi. Issa nisimaw minnant ECR e Notis Marias jew xaħat iħor li mawħat mela nisimaw e, minnant Alde. Grazie ħafna, Signori Presidenti. Ma tanċanna xinajdu iżjed ħlif li nirringrazzjaw ħafna ix-xogħol tal-Ombudsman li huwa straordinarju, eċċellenti u ntuħ l-appoġġ sieħ tagħna. Nu naħseb li aħna wkoll nistgħu nappoġġaw punt punt dak kollu li għadha kif qalet is-Sinjura Janatum u s-Sur Lajnen ukoll. Ix-xogħol sar b'mod tajjeb ħafna, għamilna biex xogħol eċċellenti għal proposta ta' riżoluzzjoni u rridu nimxu f'din it-triq essenzjalment. Għatem kultura perversa ħafna minn ħata l-Kunsil, kultura perversa illi tasal politikament l-istati membri kollha. U b'dil opacita opaċità kollha meta inti taġixxi b'mod illi huwa kontra l-kultura li qegħdin nippruvaw insetqu aħna f'dan il-Parlament, meta xi ħaġa ma toġobhom xejdu Brussell, Brussell ma fl-aħħar mill-aħħar huma huma illi <laughs> ikun waslu għal dan ir-riżultat ma jistgħux jibqgħu jeħbew wara subajhom issa. U ovvjament kull ħaġa li toġobhom kombat hemmhekk ikunu jridu jieħdu l-mertu kollha. Ma nistawx nibqaw sejrin hekk, għalhekk aħna lkoll nistgħu naqblu ma din il-biċċa xogħol. Sabiex ma jibqawx kif erġajna ngħidu, jibqgħu jieħbew wara subajhom u għalhekk hemm dawn ir-rakkomandazzjonijiet li semmiet l-Ombudsman ħaġa importanti biċċa xogħol eċċellenti aħna kif qal is-Sur Lejna nidu niffukaw fuq dak li huwa speċifiku f'tar riżoluzzjoni u fil-fatt huwa affukat ħafna dan ir-rapport process. Personalment jiena kieku nipprova nirranġa xi emendi speċjalment dak li għandhom x'jaqsmu ma' reġistru ta' trasparenza x'aħna wkoll qed ikollna problemi biex navvanzaw, ġifier naħa nikkollaboraw magħkom grazzi mill-qalb u process u koll il-ombudsman tax-xogħol li għamlet. I don't see for good. Ma narax il-rappreżentanti bil-GUE Umbat naddu għal ħodor. U, u signora Kuneva miex għaw lanqas, ma l-istan nisimaw minant il-ħodor signora Aibken. Grazzi. il għonnet nishtiqni ringrazzja f'dan il-rapport il-Joe Linen għal xogħol tijaw qasir u ċar. U aħna rridu eh, verament nisħu fuq il-deficit demokratiku fl europa illi l-gvernijiet għadhom jġibu ruħom bħal kikku l-Kunsil kien gvern diplomazija, sekretezza. Hija ħaġa komda illi wieħed ikollu dan il-post zigur fejn u wieħed jista' jitkellem u bat huwa faċli li iwaħħal f'ħadd ieħor e, iwaħħal fi Brussel bħalma e, jiġri dejjem. U l konsil għandhom minn l-iktar kmini possibli jiġiburu jitalmu jiġibu ruħhom bħala istituzzjoni Ewropea bi parteċipazzjoni u jiena kontenta ħafna b'dan il rapport u kif intkom e, imxejtu fih għax dan jagħmluh ċar ħafna sa kemm il-parlamenti nazjonali ma jistawx jissegwu laqqas ikunu jafu kif il-gvern tagħhom ikun ivvotaw eh, eh, eh, kif namlu aħna fil-parlamentana jiena kont membru tal-parlament danis għal ħafna snin ah, ħafna drabi jiġri fil-Kunsell illi eh, jħorġu biss bid-deċiżjonijiet u ma jgħidunniex min kien favur ta' dan u min kien favur ta' dak. Għandhom jaġixxu b'mod iktar trasparenti. Aħna ridu naħdmu biex il-gvernijiet ikunu fuq in-naħatana u anki l-istampa nazjonali. Mm, naturalment mbagħad ħafna nies ma jkunux kontenti b'din is-sitwazzjoni. it e, e trasparenza illi fir rapport tal l-Ombudsman hija propju rakkomandata ħafna. Grazzi. Onittama illi jirnexxinna inġelu l-gvernijiet jifmu x'inhu importanti hawnhekk għax dan jiddependi minnu l-futur tal-Unjoni Ewropea u tal-kredibilità tagħha ta u leġittimità tal-Kunsill. Grazzi. Grazzi ħafna Max Anderson għal ħodor eh, flafko. Fil-qosor dan u rapport tajjeb, aħna nistaw nikritikaw hiktar il kunsil pero rapport u għatajb ħafna. Like this, but uh, but then he votes. <laughs> yeah, right. So I would like to move to Mela. Nishtiq nadja li FDD, eh, Fabio Castaldo mu iġawnek, ma uħat biex jieħu postu. Grazie Grazzi ħafna, President. Mela, et nitkellem jina u kol fuq l-istess linja bħal mant għalum il-kollegi tijaj jizda. Uh, naqbel 100% f'dak li qalu, punt importanti ħafna, dan u argument fundamentali li grazzi għall-Ombudsman Ewropew għal wall li qed eh, twetta biex tal monitoraġġ tal-amministrazzjoni tajjeb u jew aħjar ngħidu tal-amministrazzjoni ħażina tal- eh, tal-Konsil Ewropew aħna kieku m'għandniex lila m'għandniex għalijat eh, validu jiena kelli l-opportunità li nidħol fil-fond fuq din it-tema fil-rapport annwali tal-attività tal-Ombudsman fej Ewropea fej jiena eh, relatriċi u nista' biss naqbel u nilqa ehm, dan ir-rapport li qed niżgutu lum. Għax din hija problema li fil-fatt ila ila għaddejja bla soluzzjoni nafaċċaw eh, kritika kbira fil-gwad tal-Konsil, kundanna kbira, qed jikser id-drittijiet demokratiċi ta' ċittadini minħabba il- ftit jew laqasem trasparenza fiftemet. U eh, tal-wax kif ma jiġux reġistrati l-pożizzjonijiet tal-istati membri eh, kull stat membru waqt il-fajl leġislattiv u dan jista' wasal biss għad-dannu u għal ħsara d-demokrazija, l-aċċess għad dokumenti u għal demokrazija min-naħa tal-ċittadini ma jiġux reġistrati il-dokumenti, il-reġistru pubbliku tad-dokumenti jibqa' ikun eh, b'naqasijiet u bekk il-frammentat eh, ħafna fil-gwant tal-ċittadini eh, tagħna u Jiġifieri dan jmur kontra is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ir-regolament 1049 49 mhux qed jiġi rispettat, għandu jkun rispettat kemm jista' jkun malajr minnaħa tiegħi nġeddet l-appoċ għal dan il-rapport u zgur illi se ndaħal xi riserv xi emendi biex ikonna iżjed trasparenza, trasparenza sħiħa, trasparenza sħiħa u aċċess sħiħa ċittadini għad-dokumenti. Fil-gwad tal-proċedura leġislativa sħiħa u speċjalment fil-gwad tal trialogi. U dak huwa x-xogħol li se nagħmlu f'dan il-kumitat. Grazzi. Grazzi ħafna għall-INF Harold Fadimas le ma tridx titkellem li tama li xi ħadd ikollu opinjoni differenti issa le. Eh, Jerome Lavillier issa tixtieq titkellem milli nifhem. Iva, grazzi. Punt wieħed xtaqt inżita. Nixtieq ringrazzja iż-żewġ relaturi tagħna għax-xogħolhom il-miżuri suġġeriti sej supposti bidlu il-Kostituzzjoni il, il u l-opera tal-Unjoni Ewropea jiena se nibgħat emenda waħda illi permess tagħha nkunu nistgħu nimxu iddim rigward tal-artiklu 16 paragrafu A fejn qed nelenkaw sistematikament il-gvernijiet u l-istati membri. Naħseb li jkun utli kikun użaw u nidentifikaw l-istati membri u r-rappreżentanti tagħhom f'xi pajjiżi hemm min jgħid li maħdix responsabbli sakemm niġu votati formalment iżda fil-każijiet rari fejn hemm votazzjoni Wieħed jista' jgħid jiena ma konx f'dik il-laqgħa iżda s-segretarjat tal-segretarju tal-istat tal-affarijiet barranin u daw kienu każijiet li kellna f'pajjiżna Dawna jaddu għal funzjonijiet differenti u jgħidu illi ma kienux eh, ma kienux involuti meta kienu responsabli u menx traċabilità ta' dawn in-nies u ma tista' tagħmel xejn wara wara li għaddu is-snin. Is u n-nis mux responsabli dak li għamlu fil-fat aħna aħna meta nkunu hawnhekk fil-Parlament Ewropew hemm rekord pubbliku li aħna qegħdinaw meta ma nkunux hawnhekk ikun hemm rekord pubbliku u anki tal-votazzjoni tagħna u meta ma nkunux hawn li biex nivotaw għandek rekord pubbliku jiġifieri 10 snin minn issa, 15 sena minn issa tkun tistgħu tafu jekk jiena votajt jew le u bekk jiena nerfa' dik ir responsabbilta kulħadd huwa liberu illi jagħmel dak li jidirlu u anki fil-kampanja elettorali għandek il-kwistjoni ta' responsabilità responsabilta li għandha għandha tintrefa mill-membri tal-gvernijiet ukoll koll. fil-mizuri ta' trasparenza, dan mod nkunu qed niġġieldu l-ipokrizija wkoll. L-Elma Brock issa l-shadow għal-PPA, kiex bak tixtieq tiskellem? Iva, grazzi, Signora President. Fil-gwa tal-ipokrizija, permettu li nkompli fuq dan il-punt, għax eh, propju l-ipokrizija tkun di. Il-problema hawnhekk hi il-gvernijiet fl-istati membri meta jivvotaw fil-Konsil dejjem jagħmluhom tabir ruħhom illi ma kinux fil-laqa meta hemm vot eh, illi mhuwiex popolari hija nuqqas ta' responsabilità għandna naħdmu fuq dan hija kwistjoni problema enormi strutturali li għandna hawnhekk fil tal-informazzjoni disponibbli għaċ-ċittadini. Il-kelliema ta' qabli eh, ġibru l-attenzjoni għal fatt li dan jisewa sal għal fake news l-aħbar li mhix tajba. Iżda, eh, menx informazzjoni fil fatt disponibbli u jina naqbel mal-intenzjoni war dan il-rapport għandi ngħid u anki mar-rapport mill-Ombudsman. Iżjed trasparenza għandha tiġi inkoraġita minn min dan il-Parlament u minn ħatana. Iżda fl-approċċ tagħna kif aħna nresqu argument eh, forsi nista' nkunu naqra differenti nibdaw bil-messaġġ fejn ngħidu li kollox għandu eh, joħroġ għal pubbliku. Meta tħares li xogħolna l-laqat tal-buros, pereżempju, dawn huma eh, laqat huma eh, tal-gruppi huma pubbliċi, il konferenzi tal-presidenti huma pubbliċi fil-fatt le mhumiex. Nista' nkompli fil-fatt nżid ma' dawn u bekk ma nistax najdu illi ximkien jħor l-affarijiet għandhom isiru b'mod differenti. Għax ta' japplika lina wkoll rridu nkunu loġiċi hawnhekk jekk nistgħu x'insibu approċċ illi mhux se se jintuża kontrina mbagħad. Iva tlabna għal-bidla fil-regoli. Mill-ewwel laqa stess il-gvernijiet, membri ta' gvernijiet kienu qatlu l-ewwel laqa kostituzzjonali f'Ruma għax kien hemm ħafna laqat fis-sigrit. Waqt il-konvenzjoni l-Konsil tal-Ministri dejjem għandna niżguraw li dejjem jiltaqgħu fil- pubbliku oriġinarjament hekk kien l-idea iżda hemm biss wieħed Konsil tal-Ministri skont it-trattat u kiku xta u komponent eh, parlamentari suppost għanna sistema bikamelari bat ikunu nistaw naraw il leġislazzjoni mill-Konsil iżda mhux hekk qed isir. U għanna il-Konsil tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin ma jistgħux jiltaqgħu fil-pubbliku għal raġunijiet li għax mhux dejjem ikun hemm l-aċċess. Nistgħu nitkellmu dwar ix-xogħol leġislattiv li qed isir iżda mhux fit-tieni Kamra u bekk eh, eh, importanti illi fl-Assembleja Parlamentari dan il-Konsil tal-Ministri għandu jiltaqa jekk qed jieħdu eh, deċiżjonijiet tal-natura leġislattiva għandu jiddikjaraw fil-gvern kif ivvotaw. Il-pubbliku għandu bżonnu dan. Dan huwa importanti u mbagħad nistgħu eh, nżidu ma' dan. Kollox isegwi minn dan il-punt. Naħseb li dik hija sekwenza loġika l-approċċ tagħna però għandu għandha tkun għandu jkun illi dan se jaħdem biss jekk memx poter leġlativ fil-konsilli speċjalizzati mbagħad tibda blista ta', ta punti li jum jikwalifikaw bħala A, ħadd ma jaf kif votaw e, fuq dawn punti dawn fuq dawn is-suġġetti, dawn il-Konsil tal-Ministri għandhom isiru kumitati tal-Konsil tal-Ministri u fuq dik il-bażi kollha ikonna eh, sistema zit eh, parlamentari. Umbat niddeċidu li ma partijiet għandhom isiru pubbliċi u li ma le. Nasab li b'din is-sistema meta deċiżjonijiet jittieħdu meta tnaġġixxu bħala t-tieni kamra jew kif tixtiequ tirreferu għaliha eh, dik tkun struttura loġika. Mela, ħafna minn dak li intqal fil-rapport huwa korrett u nappoġġaħ bisħeħ. Iżda forsi għandna nistudjaw jisir bir-reqqa eh, l-istruttura forsi jista' jkollna xi punti organizzati b'linji differenti biex nagħmluha ċari iżda mm, niżguraw li ma nistgħux niġu attakkati u illi konna xaġa effettiva meta nħarsu lejn deċiżjonijiet li ħarġu mill-konvenzjoni u anki frigwant tal-sistema fi Brussel aħna dak li għamilna hawnhekk. Irridu naraw salim appunt eh, irridu nidiskut salim appunt punt l-affarijiet tagħna misiru pubbliċi, iżda rridu nittu konsiderazzjoni illi hemm xi każijiet fejn ma niltaqax fil-pubbliku u ma nistax nistennew għalhekk mill-Kunsill. U l-aħħar punt. Ix-xogħol bikritana tagħna mhuwiex li eh, narawx xeddin jamlu l-parlamenti l-oħra, iżda għanna namlu għacċara li kull pajis għandu regoli li determinaw kif il-parlamenti nazjonali eh, jikontrollaw l-imġiba tal-gvern. Għandhom eh, għaw xi pajjiżi li għandu sistema tajba ħafna, għandhom rappreżentanti fil-Kunsill li mbagħad jgħidulhom kif għandhom iġibruħom. Iżda hawnhekk għandna naraw li hawnhekk għandna naħolqu l-kondizzjonijiet biex il-parlamenti tal-istati membri ikunu jista' jikkontrollaw dak li qed jagħmlu l-gvernijiet tagħhom stess fil-Kunsill. U l-Parlament Nazzjonali ma jistgħux jimmonitorjaw dak li qed jagħmel il-Kunsill tal dak xogħolna mbagħad il-parlamenti nazzjonali jridu jsegwu l gvern tagħhom stess iżda mhux il-kunsill kollu kemmu. Mela, jiena se neħu din l-opportunità bħala membru eh, f'dan il moment għax insib li mhuwiex aċċettabbli meta nara l-preżenza tal-Kunsill Ewropew, il-Presidenza tal-Kunsill qiegħda hawnhekk. Jiena nixtieq nibgħat messaġġ ċar ħafna miegħek hu nota ta' dan. Issa dan il mument il-Kunsill um, tal-Presidenza Awstrijaka ma wettaqx l impegni illi Heinz Fassman ħa fil-laqa konċunta tal-peti tal-11 tal-Lulju bejn eh, il-nofsinar naqsin 10 u il-nofsija f'dak il-jum fejn u għal l-impenja ruħu biex jinforma l-Parlament Ewropew dwar il-progress tal-Kunsill fir-reflessjonijiet għaddejjin u biex eh, kif se jtejbu r regoli u l-proċeduri fir rigward tal- ta' trasparenza leġislattiva. Issa wasalna fl-aħħar ta' settembru u xejn ma, ma ma minn din l-istituzzjoni, dana mhux aċċettabbli għalija u minn qed nitkellem bħala l-President hawnhekk jiena biss membru. Danuta hija il-President din laqgħu fl-aħħar nikkwota illi l-profeta eh, f'din il-Kamra li huwa surlajna Lajnan li jgħid li l-Kunsill għandek tieqaf taġixxa bħala bħala eh, korb diplomatiku iżda eh, bħala istituzzjoni demokratika. Dak huwa l-messaġġ tiegħi lilek. Grazzi ħafna Ċeċilja, grazzi ħafna. Nasab li bekk wasalna fl-aħħar ma nafx Il-relatur ma nafx li tradizjoni, il-relaturi jridu jitkellmu jana jew inti jew. Iva, grazzi ħafna, grazzi għal kontribuzzjoni, naħseb li dan kien utli ħafna, speċjalment għalija, speċjalment l-intervent għal sur Brook li kien diġa għamet dan l-sforz snin ilu u fil-fat ħareġ ma xej ħareġ minn din l-istituzzjoni u bekk din id-darba Irridu insibu xi xi mod biex biex niksbu lantana. Um, L-Ombudsman bat tra l-Konsilu, il-Konsil baqa fiskit, issa jiena tkellimt ma' ħafna u għalu li kienem ebda tras trasparenza u diplomazija miex ma tfissirx trasparenza, eh, kien hemm messaġġ stramp ħafna minn għandhom hawnhekk grazzi ħafna issa jew Iva. Il-kollega tagħna bir-raġun qalet li t trasparenza fil-Kunsill eh, tippermetti twett ġdid tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill huwa leġislatur u mhux xi tip ta' grupp intergovernmentali u t trasparenza fuq il-pozizjonijiet varji tal-istati membri se twassal għal fatt li l-Unjoni Ewropea titqis bħala eh, bħala eh, mingħajr trasparenza l-Unjoni Ewropea titqis bħala xi għadu barrani u aħna eh, fil fatt nipparteċipaw hawnhekk u bekk it trasparenza hija neċessarja u naħseb li jiena se nipprova nimblukkah fil-ġejjeni sfortunatament Naħseb li fil-Koreper. Il-Koreper eh, jirrefletti dak li huma l-komitati tagħna u l kunsill u l-Plenarja. Il-Koreper se jiltaqa essenzjalment għax u tip ta' komitat u iġipruħu isu komitat. Issa frikwat tal-laqat varji bejn l-ambasċaturi differenti il-laqat li kollom li eh, jirreflettu xiftit mill-attivitajiet tagħna u jew mal-kontraparti ta' dak li nagħmlu aħna jekk eh, tixtieq tirreferi għalih fl-14 il-Kunsill. Wieħed irid jifhem li hemm kunsill wieħed, hemm kunsill leġislattiv wieħed b'responsabilità leġislattiva. li ma kienx maħsub li jkun hemm xi 16 il partit differenti li se jitkellmu hemmhekk. U bekk eh, irridu nkunu maqudin fejn nitkellmu fuq dan il-punt, aħna kontenti bil-kooperazzjoni li għana, aħna fuq l-istess linji qegħdin Wasanna fl-ħar tal-laqa fisem iż-żewġ presidenti eh, nixtieq ngħid li se jkollna l-votazzjoni aħarija fil-20 ta' Settembru u bekk l-iskadenza ta' Novembru u bekk l-iskadenza tal-emendi trid tkun it-tlieta ta' 3 ta' Ottubru, ġifri għal-emendi u għall-aħħar tal-xogħol. U bekk irridu nmur flafko fil-kamra l-oħra laqatana stess u